ħalli nibdew bix-xogħol serju tagħna. Mela, l-ewwel rapport huwa fuq ir-Russja il każ ta' Oyub Titjev dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Minu favur ir-riżoluzzjoni kollha kemm mi? Għaddiet. U issa naddu għal leġittu eġittu l-eżekuzzjonijiet fl-Eġittu. Il-premessa ġe. Adottat. Addoa parte. Pentru? Dak tini parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Okay, the vote is open for the second part. Ir-riżoluzzjoni issa kollha kemm hi? Votazzjoni miftuħa? Votazzjoni magħluqa? Għaddiet. Il-premessa emmet test oriġinali dawk favur, kontra, Assenzjonijiet? Niċċekjaw? Votazzjoni miftuħa? Votazzjoni maluqa? Għaddiet. Dawk li huma favur ir-riżoluzzjoni kollha kemm hi favur kontra astensjonijiet għaddiet. Naddu issa għal Ħajti l-iskjavitu ta' tfal fil-ħajiti. Għamnek għanna proposta konġunta rizoluzzjoni l-emenda tlieta dawk favur, kontra, astensjonijiet, maddeċ. L-emenda erba dawk favur, kontra, astensjonijiet, maddeċ. L-emenda ħamsa, favur, kontra, astensjonijiet, maddeċ L-emenda 7 favur kontra astensjonijiet maddiċ. L-emenda 1 dak favur kontra astensjonijiet maddiċ. L-emenda 2 favur kontra astensjonijiet maddiċ. L-emenda 6 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Rizoluzzjoni kollha kemmi dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Issa naddu għal Este cunoscută componența acestei comisii. Um... Aħna marċevejna ebda emenda għal din il-proposta fuq il-konferenza tal-presidenti. Għalek, mela din il-proposta għaddit Naddu issa għal rapport Sofoli. Ma nafxek kaw xaħat li jishtiq jitkellem favur id-deċizjoni tal-Kommissjoni. Xaħat favur? Nati il-mikrofonu l-sur Filna illi jixtieq jitkellem kontra di deċiżjoni tal-Komitat. Onorevoli Filna, rek joġbok. Grazzi ħafna, President Naħseb illi f'din il-Kamra għaw inflazzjoni fuq il-vot dwar id-dħul fil-negozjati għad-bazi ta' mandat li jkun votat fil kumitat u mhux fil-plenarja. U din hija problema da jagħmel sens jekk ikun hemm konsensus wiesa fil-kumitat relevanti fuq is-sustanza, imma f'dan il-każ fl-iktar partijiet importanti ta' dan id-dossier kien hemm biss tlet voti li għamlu differenza ma damux bizzejiet dan għandu jkun ukoll riflessjoni ta' dak li jiġi ivvotat f'dak il-komitat ma' komitati oħrajn u dak ma ġarax fuq dan id-dossier għaliex m'hemmx rifless il-vot li kien hemm fil-Kumitat ta' Trasport. Fis-sustanza dan ma tantx għandu x'jaqsam ma' kemm informazzjoni għandha tingħata sabiex aħna nkunu nafu kemm qed jirrilaxxaw emissjonijiet tal-diossidu tal-karbonju, imma iktar dwar informazzjoni illi il il kompetituri ċiniżi jistaw japprofettaw ruħom. Ma hija il-plenarja tal-Parlament Ewropew illi għandha tiddeċidi fuq il-mandat illi Eh, fuq jaġixxi l-Parlament u mhux jiddelega din is-seta li xi komitat ikun li ma jkun għalhekk aħna għandna nivvotaw kontra il-bidu tan-negozjati fuq eh, eh, din il-proposta. Grazzi ħafna ma nafx hekk hawn xi ħadd issa illi jixtieq jitkellem favur din id-deċiżjoni tal-Kummissjoni. Xaħat issa jitkellem kontra le mawħat? Tajjeb mela naddu issa għal vot dawk favur ta' din id-deċiżjoni. Kontra? Astensjonijiet? Votazzjoni miftuħa? Votazzjoni maluqa? Għaddiet. Tight, but approved. Rapportu Dalton. Issa naddu għal rapport Dalton. Sir Stevens, nadilek il-kelma. Tista titkellem favur id-deċiżjoni għax ser titkellem fisem ir-relatur. Grazzi ħafna, Sur President. L-ewwel net, Is-sur Dalton jittispjaċieħ li ma setax jitkun hawnhekk sabiex jitkellem dwar rapport u għan-nifsu dan ir-regolament huwa pass importanti sabiex intejbu l-kooperazzjoni bejn l-istati membri u niġġidu kontra l-kriminalità. Irridu niżguraw il-skambju ta' informazzjoni effiċjenti dwar ehm, sentenzi iktar eh, ta' qabel fost istati membri irrid ikun hemm kooperazzjoni ġudizzjarja. Irritu ikun hemm ugwaljanza fl-iskambju ta' informazzjoni ta' sentenzi ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea taħt is-sistema ICRS nidentifikaw sentenzi tal-Unjoni, ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea, però mhux dawk ta' pajjiż terzi. Dan rapport kellu appoġġ sieħ il kumitat libe għaliex għandu bilanċ ġust bejn id-drittijiet ta' individwi u tiżgura illi sentenzi passati eh, jiġu rikonoxxuti. Irrid ikun hemm stampa ċara minn naħa ta' dawk li jinfurzaw liġi sabiex ikunu jistgħu jagħmlu xarm tajjeb. Dan għandu xieqsam jaqsam biss ma' sentenzi li nataw minn stati membri, irritu ikun hemm aċċess biss f'ċirkustanzi speċifiċi. Irritu ikun hemm protezzjoni u il-Kumitat Libe propona fil faddan dan. Grazzi. Grazzi. Et nifhem li Sur Pimenta Lopez irritu jitkellem kontra din id-deċiżjoni. Grazzi ħafna sur President. Aħna diġà għajimna diskussjoni fil-plenarja qed natu l-opinjoni dwar rapport li nata lill-membri fil-lingwa Ingliża biż din hija violazzjoni tal-prinċipju tal-multilingwiżmu. hemm tnaqqis fis-servizz tat traduzzjoni tal-Parlament. Aħna qed niddeċidu dwar id-deċiżjoni tal-Kumitat mhux dwar it-test innifsu. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Naddu issa għal rapport Gardia Zabal Rubial. Fonda garanzija l-azzjonijiet esterni, emenda seba, no, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. It-tieni rapport ta' Gardja Bjal. Emenda 64, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Nadu għattilet Rapport ta' Gardja Zapal Rubjal, emenda 6. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 7. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Mandiċ. Emenda numru 1. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Mandiċ. Emenda numru 2 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet. Maddiċ. Emenda 3 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet. Maddiċ, emenda erba, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Emenda ħamsa, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Addit. Blu. Prim. Nivvota fuq ir-riżoluzzjoni kollha kemm hi votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Addit. Naddu għas situazzjoni attuali ta' drittijiet tal-bnidem fit turkija Menda numru wieħed dak favur. Kontra. Astensjonijiet għaddiet. Tnejn favur kontra astensjonijiet Niverifika. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiċ. Emenda numru 5, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Numru 8 għanna emenda orali li tistaw isibu fuq il-lista tal-voti. Is-sinjura Kupulanna tri tista tista' prezentanna din l-emenda. Eżis kollegi, hija dwar paragrafu 8 li għandha x'taqsam ma' pressjoni politika fuq il-ġurnalista jiena nissuġġerixxi li nżidu sentenza nisqu ma' Turkija li twaqa l-akkużi kontra l-ġurnalist Ayla Ayla Bajrak illi ġi ingħata sentenza mill-qorti torka in absenzja. Hemm xi oġġezzjonijiet għal din l-emenda le mela nivvotaw dawk favur kontra assenzjonijiet għaddit. Emenda numru 10. Votazzjoni nominali. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Emenda tlieta dak favur. Kontra. Astensjonijiet. Niverifika. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadid. Paragrafu 13, żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur, kontra, astensjonijiet, għaddiet. Din parti favur, kontra, astensjonijiet, għaddiet. Emenda 6. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Bazzjoni maluqa. Maddiċ. Premessa emme test oriġinali dak food. Kontra. Astensjonijiet. Għaddiet. Emenda numru 4 dawk food. Kontra. Astensjonijiet. Għaddiċ. Nivvuta fuq ir-riżoluzzjoni kollha kemm dawk food. Kontra. Astensjonijiet. Għaddit. Naddu issa għas situazzjoni fil-Venezuela. Għanna mozzjoni konġulta, rizoluzzjoni, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa? Għaddit. Naddu issa. A situazzjoni fil-flanrwa. Minu favur? Kontra? Assenzjonijiet? Għaddit. fl-aħħar rapport li għandu di effett dirett fuq ħajjitna, l-arranġament għandni tassajf minn dawiħed wieħed u favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda erba favur kontra astenzjonijiet niċċekjawa. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni madwoqa. Għaddit. Emenda tlieta. Minu favur? Kontra? Astenzjonijiet maddiċ. Emenda tnejn. Favur? Il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. għaddiet. Emenda tnejn. Favur? Kontra? Astenzjonijiet? Għaddiet. Issa rezoluzzjoni sħiħa? Favur? Kontra? Astenzjonijiet? Nitċekjawa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Grazie ħafna. Għaddit, grazie ħafna.